tal-artiklu 135 tal-regoli ta' proċedura. Issa nibdew minnu fih l-ewwel punt Ibrahim Halawa li jgħat f'periklu illi ikollu l-pina tal-mewt. Is-sur koral għal-minuta jekk jaġbu. Grazzi President, Ibrahim Halawa jgħat friskju tal-pina tal-mewt u akkużat Eh, ta' numru ta' numrjati, pero dawn huma wkoll hemm asra fil-liġi tal-protesti. Kollegi, minn mindu għal Sisi et meċi l-Eġittu nafu li għanna situazzjoni sensittiva u rriti konna dialogu ma dan il-pajis minħabba il il-lokalizzazzjoni ġeografika tal-pajis, pero mux aċċettabli minna tagħna illi jintużaw li ġiet bħal dawn li ifisser li persuna tista tirriskja il-pina tal-mewt u allura irridu nużaw eh, dialogu li ħafna stata membri għandhom bħala forza mal eġittu biex bekk namlu pressjoni ħalli liġi bħal din titneħħa u Ibrahim ħalawa jinħeles grazzi. Grazzi. Is-sur Demesmaker għal-minuta. President, f'ċellola, anzi f'ċella waħdu fl-Eġittu, Ibrahim Halawa, iċċelebra wkoll il-eluq sninu. Issa qed jagħmel strajk tal-ġuħ u qed ħares lejn il-komunità internazzjonali sabiex iwasslu leħnu. Ħafna kienu qegħdin ukoll attenti fl-Eġittu għal il-ħna kontra tmexxija, però pero ikun hemm azzjoni kontra approċċ autokratiku. Ir-restrizzjonijiet huma l-istess bħalma kienu fi żmien ta' Mubarak u allura l-użu tal-pina tal-mewt huwa forma ta' intimidazzjoni. Dan mhux il-mewt kif eh, pajjiż demokratiku jitmexxa bekk nitlob l-awtoritajiet tal-Eġittu biex jeħilsu lil Ibrahim iżda wkoll il-mijiet ta' detenuti oħra biex bekk ikollhom proċess ġust u jkunu ta' mudell għal pajjiżi l-oħra fir-reġjun. L-Onorevoli Sargentini, minuta nofs. Grazzi, President. Ibrahim Halawa ġi arrestat meta kellu 17 sena. Kien għadu tifel minorenni. Hemm regoli internazzjonali dwar kif it-tfal jiġu trattati fil-ħabs. Issa ddew xi sentejn u mhuwiex fi stat tajjeb lanqas il mijiet taħti fl-istess ġurnata u li għaddew minn proċess tal-massa ma setawx lanqas isegwu il-ġuri tagħhom stess dawn huma akkużati mill-istess reati. Dan huwa possibbli taħt għal sisi. Ħafna jgħidu li l-Eġittu huwa pajjiż fejn aħna irridu nistabilixxu rabtiet biex ikonna eh, sħubija illi tgħinna għaliex huma fattura stabilità. Ma dana kollu din hija diffikultà. Dan huwa pajjiż illi qed joħloq instabilità fir-reġun għal Sisi huwa Mubarak verżjoni 2. U kienem 20 ta' snin ta' repressjoni taħt Mubarak u dan donnu se jerġa' jsir fil-ġejjieni. Bekk qegħdin nitolbu li konna lajnuna għal Ibrahim Halawa nittamaw illi dan jinħeles, pero irridu dejjem nosservaw mill-qrib eh, al sisi ċertament Dominic King u oħrajn għanna ġurnalisti bħal dawn illi huma Ewropej u kol ġew ġudizzjati għaddew minn ġuri u allura dawn ukoll ħaqhom ġustizzja grazzi. Grazzi. Minuta l-Onorevoli Hawkin. Grazzi President. Ibrahim Halawa u jena għanna diversi punti komuni. Tnejn huma minn dawn huma li aħna Irlandiżi u aħna Ewropej. U f'dan il-kuntest u essenzjalment għaliex Ibrahim kien minorenni meta huwa ġi detenut, jiena tlabt il-parti Eġizzjana biex jħilsu l-ardaw minn l Ibrahim. Jiena nuża dawn il-klim immedjatament u bla kondizjonijiet għatta kważi 900 jum il-ħabs u jiena nuża il-kliem immedjatament u bla kondizjonijiet għaliex Ibrahim ġi dikjarat priġunier ta' kuxjenza minn Amnesty International. Nuża dawn il-kliem għaliex Ibrahim flimkien ma' 493 individwi edin jistennew ġuri tal-massa minar garanzija ta' ġustizja. U nuża dawn il-klim immedjatament u bla kondizjoni għaliex il-gvern ta' l-Irlanda talab il-ħelsin tiegħu taħt il-, -il liġi ta' dekret 140. Jiena u kol infaħħar l-sforzi tal-autoritajiet tal-Irlanda u l-kollegi tijaj għonek fil-parlament li kemm il-darba għajmu dan il-punt u l-inbojland mod partikolari li għacċerta e eh, u kol il dan il-kas jibqa mfakkar Grazzi. Ħafna issa għal-minuta l-Onrevoli Kelly. Qabel xejn, Grazzi lil gruppi kollha fil-Kamra għal kooperazzjoni tagħhom biex irresqu din ir-riżoluzzjoni u s-sanna unanimità. Kif ukoll grazzi partikolari lil koawturi speċjalment is-Sinjura Harkin u Lynn Boylan għaliex kif intqal hawnhekk rajna inizjattiva biex bekk il-familja tiġi biex tejna biex nresqu din il-rezoluzzjoni. Aħna u kol narfu r-rwol strategiku tal-Eġittu f'dan ir-reġun u l-kooperazzjoni l-Ewropa u l-Irlanda għanda mal-Eġittu ma dana kollu il-kas ta' Ibrahim Halawa mhuwiex aċċettabbli bl-ebda mod. Dan huwa ċittadin tal-Irlanda ta' 17 sena li nqabad fil-protesti fil-Kajr fl-2013 ġie arrestat u inżam il-ħabs f'kondizzjonijiet mill ar Dan imur kontra id-dikjarazzjonijiet kollha dwar id-drittijiet tal-bnedmin, speċjalment tal-minorenni. Bekk, nittamma li riżoluzzjoni flimkien mal isforzi tal-Ministru l-Affarijiet Barranin Charlie Flanagan kif ukoll gvern tal-Irlanda jikkonvinċu l-awtoritajiet tal-Eġittu li jsibu soluzzjoni għal din il-problema biex Ibrahim jiġi lura lejn daru minnu fih. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Minuta għall-Onorevoli Boylan. Grazzi, jiena nilqa l-ħut Ibrahim li huma hawnhekk u li għamlu kampanja għatiħ għal-ħelsin ta' ħuhom u jiena il-privileġġ naħdem magħhom dawn l-aħħar. Din ir-riżoluzzjoni tikkondanna l-fatt li Ibrahim illi kien minorenni meta ġie arrestat illi jgħaddi mill-proċess tal-massa ma jistax jagħti evidenza u lanqas ma jista' jisma' il-ġuri tiegħu stess. Jiena nilqa li hemm appoġġ mill-gruppi politiċi kollha speċjalment mill-kollegi tiegħi tal-Irlanda. Però rridu wkoll niddiskutu il-kontenut u l kasta ta' Ibrahim Halawa Bek. Eh, nixtieq naqra l-aktar nota riċenti li Ibrahim eh, irnexxielu jom qed nagħla 20 sena u għattilet darba jiena qiegħed waħdi. F'dan il-jum jiena nixtieq nibat l-awguri tiegħi lil dawk kollha li jemnu fil-libertà u jiddefendu l-umanità, dawk li kull lejl iridu jaħsbu f'dak li dawk li huma oppressi. Jiena kuljum nitlob illi huwa il-waqt illi wieħed jixel xemat għad-direzzjoni tal-Helsin. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Panzeri. Grazzi. Ibrahim ijat situazzjoni fejn u għandu kundanna eh, illi tassew kifra għal partiċipazzjoni tiegħu f'demostrazzjoni fiċ-ċentru tal-Kajr f'Awwissu 2013 minkejja illi kellu biss 14 il sena ġveri kien minorenni meta ġie arrestat il-qorti Eġizzjana ma taċkas din is-sitwazzjoni bekk kisret id-drittijiet tat tfal fuq livell internazzjonali. Ħalawa għadda minn tortura u eh, trattament ikra ħafna meta kien detenut u għadu detenut u hemm ukoll ir-riskju tal-pina tal-mewt fl-2015 ħames persuni ġew kundatati għal mewt dawn kellhom l-istess età ta' Ibrahim Halawa. Kolinkwa sentenza ta' pina tal-mewt hija ħażina aktar u aktar jekk din tingħata lil persuna illi il-persuna meta qed ir-reat kellha bi il sena u allura dan kollu mhux konta eh, ma jistax jimxi skont l-obbligi internazzjonali tal-pajjiż. Bekk Ibrahim u oħrajn irridu jinħelsu minnu fih dawk li kienu qed jiddimostraw dak il-jum. Grazzi tassew. Dawk kienu l-kellima fisem il-gruppi. Anzi dwissa issa kellima fisem il-gruppi l-Onorevoli Hayes. Nilqa din ir-riżoluzzjoni fissem il-partijiet kollha U fil-ħidma tagħhom għal Ibrahim Halawa, anke mod partikolari il-ħidma ta' Lynn Boylan. Ibrahim Halawa mhux biss ċittadin Irlandiż bħalma qal is-Sur Harkin, bħalma tas sinjura Harkin, huwa wkoll ċittadin Ewropew. L-Unjoni Ewropea hija bbażata fuq drittijiet u drittijiet fundamentali tal-bniedem li huma mnaqxa fl fil-liġijiet tal-Unjoni Ewropea aħna rridu l-Unjoni Ewropea tapplika dawn il-liġijiet u nistennaw ukoll li pajjiżi terzi li għandna sħubija magħhom japplikaw dawn il-liġijiet ukoll. Nixtieq li Leġittu illum jismana qed nitkellmu f'vuċi waħda. Irridu li jużaw regola 140 li taħtieġ dekret presidenzjali sabiex eh, Ibrahim Malawa jiġi lura fl-Irlanda Dawn dan hija regoli li ġiet użata f'każijiet oħra din nitkellmu b'vuċi waħda u naħseb illi aħna qegħdin nagħmlu xi ħaġa pożittiva ħafna li qed nitkellmu fuq dan il-każ illum. Grazzi fisem l-essendi naddu għall-Onorevoli Weidenholzer. Grazzi, Sur President Ibrahim Halawa huwa każ ta' xista jiġri meta drittijiet tal-bniedem u drittijiet fundamentali ma jiġux applikati kif suppost. F'dan il-każ l-awtoritajiet Eġizzjani irridu eh, jerfaw ir-responsabilità dan huwa tal-mistħija għall-applikazzjoni ta' drittijiet fundamentali fl-Eġittu u hija ħasra li dawn affarijiet qegħdin jiġru fl-Eġittu għaliex huma pajjiż importanti ħafna, mod partikolari fil-ġieda kontra it-terrorizmu. Aħna rridu li l-Eġitta, l-Eġittu ikun pajjiż stabbli. L-istabilità tista' teżisti biss jekk il-drittijiet tal-bniedem ikunu rispettati inkella dak li se jkollna hija bomba tektek li xi darba ser tisplodi. Grazzi tassew. Naddu għall-onorevoli ċake. Grazzi, onorevoli, president, komissarju, kollegi. Il-istat ta' dritt u drittijiet fundamentali tal-bnidem edin jinkisru u għanna wis vitmi għawnek l eġizjani li edin ifittxu il-ħelsin, il-demokrazija, iħossu l-oppressjoni jaqar minn kif kienet taħt Mubarak u l-Unjoni Ewropea mandi tala għajnejja jekk nikkoperaw magħhom mingħajr ma niggarantixxu drittijiet fundamentali hija premessa żbaljata. Il-Muslim Brotherhood jixtieq li jkun hemm ġustizzja, ħelsien u rispetta drittijiet le jiena ninkwita ħafna fuq din il-politika Islamista. Islamistika jidawn il-Muslim Brotherhood li fl-2013 urraw illi dawn huma innoċenti sa kemm jinsabu ħati tal-inqas għandhom jiġu meqjusa hekk. Id-drittijiet tal-bniedem għandhom jiġu rispettati. Smiħ tal-massa ma jistax ikun smiħ ġust. Il-ħafna minn dawn il-persuni ma kinux preżenti jasmiħor u ġi post-post. Il-fatt illi jissur ħalawa kien Irlandiż u kien 17 meta ġie arrestat nitolbu li dan eh, jiġi rilaxxat skont regola 140. Grazzi, naddu għall-onorevoli eh, Signora James, <clears throat> għall-EFDV. l tajba, aħna fl-Inglis nejdu li elephant in the room, il-problema kbira li ħadd ma jrid jindirizza, ħat ma jrid jara din il-problema. F'dan il-ksur ta' drittijiet fundamentali l-Unjoni Ewropea għandha din il-problema kbira li tistejjaħ it-Turkija. Dan il-punt qed inqajmu għaliex f'kull sessjoni ta' Strasburgu niddiskutu l-abbuż tad-drittijiet fundamentali u dolodu qed niddiskutu il-każ ta' Surħalawa. It-Turkija huwa pajjiż li irċieva 3 biljun euro biex iwaqqaf il-flussi migratorji imma maħna qed nitolbu xejn biex id-drittijiet fundamentali tassew jaħdmu. X'messaġġ qed nibatu għalhekk? Nixtieq li toħroġ b'xi ħaġa pożittiva mid-diskussjonijiet tan ta' dolodu, imma jiddispjaċini ngħid illi dan kollu paroli fil-vojt u double standards u qegħdin nżidu iktar konfużjoni f'rigward l-adeżjoni tal-Eġittu eh, fl-Unjoni Ewropea dan aħna maħniex qegħdin nkunu nuru konsistenza f'każijiet bħal dawn fl-Eġittu u f'pajjiżi oħrajn li għandna relazzjonijiet mal Ewropa. Grazzi għal minuta u nofs l-onorevoli Epitideos għal membri mhux affiljati. Grazzi President, Ibrahim Halawa huwa Irlandiż żagħżugħ li qed jinżam li ilu jinżam taħt arrest fi ħabs mill-2013 flimkien ma' 493 persuna oħra għal numru ta' reati bħal pereżempju eh, għal għal qtil u għal li xekkel l-ordni pubblika. Dan ilu sentejn jinżam taħt arrest mingħajr smieħ. huwa kienu kol it-torturat. U kien arrestat meta kellu biss 17-il sena. L-awtoritajiet Eġizzjani qegħdin jgħidu li ma nkissrux id-drittijiet fundamentali tiegħu. U dan huma semmew fit-tmim is-smieħ. il-sentenza tijaw pero man attaċ il-problemi tijaj rridu nqajmu iktar kuxċenza madwar l-Unjoni Ewropea. Dan juri li qegħdin insegwu l-kas mill-viċin kif qed jagħmlu l ambasċata Irlandiża fl-Eġittu. L-Eġittu huwa pajjiż li għandu ċertu relazzjonijiet mill-viċin mal-Unjoni Ewropea tkun ħasra jekk dawn ir-relazzjonijiet ikomplu jitfarku minħabba il-każ tas-sur Ħalawa. Kenna bosta każijiet oħra ta' persuni illi ma kellhomx eh, ma natawx l-attenzjoni li qed jingħata s-sur ħalawa, irridu niġġieldu għal din il-persuna u dawk li qed jiddefenduh din it-tip ta' persekuzzjoni jiena rajta s-seħ anke f'pajjiżi sess. Grazzi l-Onorevoli Venta, minuta. Ibrahim Halawa kellu 17-il sena meta ġi arrestat, arrestat flimkien ma' 493 ruħ fismih li sar fil-Kajr. Huwa qed jiġi meħdet bil-pena tal-mewt f'dawn l-aħħar snin żdiedet il-pena kapitali mit persuna ġew kundanati għal mewt huwa għandu id-dritt għal assembleja paċifika u smih għu għat ġi post kemm il-darba. Wara l-aħħar smih huwa beda strajk tal-ġuħ. Ibrahim u il-persuni kollha l-oħra jixra il-om smih ġust skont standards internazzjonali huwa kien ukoll it-torturat. Jiena nappella l awtoritajiet Eġizzjani biex jaħilsu lil Ibrahim Halawa li huwa ċittadin Ewropew. L-Eġittu ukoll tirratifika il-konvenzjoni fuq il-proibizzjoni tal-tortura u tal-pina kapitali. Grazzi l-Onorevoli Geringer. Grazzi tassew, Sur President. Dawn it-tip ta' każijiet u ma ta' tħassib għalina, qed jiġu injorati drittijiet bażiċi bħal dritt ta' assembleja jew li wieħed jipparteċipa Eh, u jesprimi ruħu. Dan il-persuna ilu jinżam taħt arrest għal iktar minn sentejn u għawieħed minn 500 prigjoner ta' koxjenza għat jiġi medda bil-pena kapitali. Is-smih ma jistax jibda minħabba raġunijiet loġistiċi għaliex ħadd lebda mill-dawn il-swali tal-qrati, l-awli tal-qrati jistaw jospitaw daqsek persuni dawn il-persuni li kienu fil-moskeja fejn dawn provaw jaħarbu meta ġew attakkat il-pulizija. Aħna qegħdin nappellaw biex l-awtoritajiet jaħilsu mingħajr ebda kondizzjoni il-persuni kollha li huma akkużati li qegħdin jiksru dawn il-liġijiet. Skont il-Konvenzjoni tad Drittijiet Fundamentali kulħadd għandu dritt tal-smih ġust minn orti imparzjali. L-Eġittu qatt m'għandix dawn il-prinċipji. Grazzi Onorevoli Geringer wasalna l fit-tmim il-lista ta' kellima fissem eh, wasalna fit il-lista ta' kellima issa se ngħaddu għal proċedura catch the eye. Għanna il-ħin nismaw il kulħadd nibdew bis-sur Polċak. Grazzi tassew, Sur President. Jiena favur li nirrispettaw drittijiet fundamentali u ninsab taħċok li qed nisimgħu b'dan il-każ dan huwa ċittadin Irlandiż, ċittadin Ewropew. Nixtieq nfakkar li kulħadd illi d-delegazzjoni tagħna ħafna drabi tivvjaġġa tmur f'pajjiżi oħra u kull darba li nivvjaġġaw għandna forsi koll nibatu kumitat speċjali biex jindirizza lill-istituzzjonijiet Eġizzjani u norganizzaw ukoll żjarat eh, minn delegazzjonijiet tagħna. Ma nistax nimmaġinani minn floku ximkien fħabs b'ħafna irwejjaħ maluq nistenna li forsi xi darba tiġri xi ħaġa. U forsi kolli smih ġosti nixtieq li delegazzjonijiet tagħna li jivvjaġġaw imorru jżuru l dawn il-persuni dan mhuwiex l-ewwel każ, mhuwiex eh, Ibrahim Ħalawa mhuwiex l-ewwel każ. Aħna tkallimna u koll dwar priġunieri fil-pajzi baltiċi. Nishtiqu li id-delegazzjonijiet tagħna iżuru lil dawn il-priġunieri. Grazzi għal minuta is-Sur Marjas. Grazzi tassew, Sur President. Illum edin niddiskutu ċittadin Irlandiż, Ibrahim Halawa, ċittadin tal-Unjoni Ewropea li qed jaffaċċa il-pena kapitali minħabba li ipparteċipa fi protesta fil-Kajr. L-awtoritajiet Eġizzjani għadhom ma wetqux ismih, għadhom ma, ma kellhomx ismih għax dan ġi pospost kemm il-darba. Il-pena kapitali ila teżisti għal dawn it-tip ta' reati, għalhekk nappellaw sabiex Ibrahim Halawa jinħeles. Aħna u kol nishtiqu unuru solidarieta mal-kollegi irlandizi f'din il-kamra. Irridu li pina kapitali tinqered darba l-dejjem, tkun fejn tkun f'kull pajjiż. U nistennew li dawn il-pajjiż ukoll jimxu ma' ċertu standards internazzjonali. Grazzi l-Onorevoli Jakovčić. Grazzi tassew, Sur President. Ibrahim Halawa huwa ċittadin Irlandiż huwa ċittadin ta' pajjiż li huwa stat membru tal-Unjoni Ewropea. U aħna għandna l-obbligu li ikona din id-diskussjoni fil-Parlament Ewropew. Imma apparti minn hekk, irridu nitolbu lis-Sinjura Mogherini biex torganizza diskussjonijiet mal-kollegi tagħna fl-Eġittu. Rridu naraw kif ser jinħeles is-sur ħalawa u kif naraw li ma tiġix implementata l-pena kapitali. L-Eġittu huma pajjiż msieħeb tagħna irridu nikkoperaw mal-Eġittu imma fl-istess ħin l-Eġittu għandu għandhom l-obbligi tagħhom l-Unjoni Ewropea b'mod partikolari lejn iċ-ċittadini tagħna. ċittadini tal-Irlanda, wieħed mill-Istati Membri Aħna nistennew illi tintuża eh, il-dekret presidenzjali minn Al-Sisi għalli biex nuru illi tassaw irridu jaħdmu mal-Unjoni Ewropea. Grazzi l-Onorevoli McGuinness. Grazzi, Sir President. Jiena smajt dan id-dibattitu u xtaqt nitkellem biex nirringrazzja lil din il-Kamra, lil partiti kollha, lil membri kollha għatħassib li qegħdin juru ma dan iċ-ċittadin Irlandiż għaliex dan huwa ċittadin Ewropew. Nittama illi il-familjari tiegħu nikkonslawhom fstejt f'din id-diskussjoni li għandna. Irridu naħdmu magħhom sabiex insibu soluzzjoni u soluzzjoni hija li s-sur ħalawa jinħeles u jmur lura mal-familja tiegħu. Waqt li niddiskutu u qiegħed jinżamm arsat fil-ħabs. Ma biss nista' nimmaġina kemm huwa diffiċli għalih. Il-bira matul l-lotja tal-Premju Sakharov smajna kas simili. Nittamaw li kolna il-rizultat mixtieq. Grazzi tassew. Għal-minuta l honorevoli Chilbers. Grazzi, Sur President. Jinnet nittama li d-dibattitu tal-lum jati ftit il-konflitt il-familjari ta' Ibrahim Halawa. Din mhix biss kustjoni li tindirizza drittijiet tal-bniedem imma anke drittijiet tal-minorenni. Ibrahim kellu biz 17 sena meta ġie arrestat kemm hemm persuni oħra li jinżammu arrestati ta' dik l-età, kemm hemm persuni oħra li tilfu ħajjithom. Nridu nimmaġinaw kif jista' iħossu tifel li jkun f'din is-sitwazzjoni kieku xi ħadd li kien it-tifel tagħna, Ibrahim li huwa ċittadin Irlandiż, nittama li ċittadini Irlandiżi qegħdin jikkonsidraw it-ħassib tagħna u tal-Unjoni Ewropea għaliex dan huwa wkoll każ ta' drittijiet tal-minorenni kif ukoll drittijiet tal-bniedem. Grazzi tassew. L-Onorevoli Krun għal-minuta. Grazzi, President, u grazzi tal-li għed t-permetti qed n-parteċipa f'dan il-dibattitu. Jena nishtiq nirringrazzja lil daw kolla li appoġġaw din il-mozzjoni u mod partikolari nishtiq nifraħ l-sur Boylan, l-sinjura Boylan tal-li għajmet dan il-punt. Nsellem u koll il-familja ħalawa eh, li edha għawnek tiswa' d-dibattitu. L-iktar punt importanti f'dan id-dibattitu huwa illi Ibrahim Halawa kellu biz 17 sena kien minorenni meta ġie arrestat. Dan il-punt għanna zommuħ fid-diskussjonijiet tagħna. Issa għala 20 sena u jiena nixtieq nappella ma l-awtoritajiet Eġizzjani biex fuq li dan huwa ċittadin Irlandiż, ċittadin Ewropew. Nittamaw li jisimaw leħinna llum sabiex ħalawa jinħeles u l-murura fil-familja tiegħu fl-Irlanda. Dan iż-żazuħ ilu jinżamma l-aktar minn sentejn, is-smih ilu jiġi post-post, ġi post-post sar nhar is-sibt, din hija sitwazzjoni diffiċli ħafna għal din il-persuna. Huwa biss kien minn ranni, kellu bis 17-il sena u dan huwa punt li rridu nagħtuh importanza. Grazzi. Grazzi tassew il-Kummissarju, jekk joġbok. Tara l-unanimità mill-membri Irlandiżi minn kull parti ta' dan il-Parlament. Il-Kummissarju, aħna imħazbin fuq il-possibilità li wieħed miċ-ċittadini tagħna jista' ikun qed jaffaċċa il-pina kapitali. Ibrahim ħalawa ċittadin Irlandiż u Eġizzjan mhux biss għandu qoddimu dan is-smih qastan twil imma anke il-pena kapitali jekk jinstab ħati. Aħna segwejna il-kas ta' Ibrahim Halawa minn meta ġie arrestat fl-2013. Il-Viċi President Mogherini kienet f'kuntatt mal-awtoritajiet Eġizzjani li ħadmu fuq il-kas tiegħu aħna ipprovajna nejnu l-Irlandiżi sabiex jiksbu il-ħelsin ta' Ibrahim Halawa. Ħdimna bisseħ l-Irlanda biex ukoll ikun hemm smieħ kif suppost. Fl-istess ħin ipprovajna nejn provajna li konna eh, smiħ ġust fl-Eġittu kellna wkoll dialogu magħhom l-ewwel wieħed wara ħames snin dan huwa importanti ħafna għal każ li għandna qudiemna sabiex l-Eġittu tilħaq ċertu standards internazzjonali ta' smiħ ġifiri smiħ mingħajr dew minn żejjed u l-Eġittu m'għandhomx jagħmlu dawn is-smiħ tal-massa u jagħtu għalhekk sentenzi għal ħafna nies fl-istess ħin. Aħna nopponu l-użu tal-pena kapitali f'kull ċirkostanza. Ser inkomplu niddiskutu mal-Eġittu dwar il-ġustizzja anke fil-qafas tal-fejm tas-soċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Eġittu. Għalhekk ser naraw li kunem iktar titjib b'mod partikolari fuq il-proċedimenti ġudizzjarji. Speċjalment minorenni li jinżammu taħt arrest ma' l-adulti minflok ma jkunu f'ċentri detenzjoni għal minorenni u jiġu trattati ta' adulti minflok ma, jkunu fiqrat tal-minorenni. Ibrahim Halawa kellu biss 17 sena meta ġie arrestat Apparti minn hekk dawn ismiħ tal-massa jiksru ismiħ ġust għaliex ma jidentifikawx ir-responsabilità kriminali individwali għax inti qed tkun qed takkuża grupp sħiħ. Apparti minn hekk dan ismiħ tal-massa jwassal għal detenzjoni fuq żmien twil ħafna li jikser artiklu 9 fuq il-dittijiet ċivili u politiċi. Aħna qegħdin naħdmu ma' din il-Kamra biex intejbu s-sitwazzjoni ta' drittijiet umani fil-Eġittu u niddependu mill-appoġġ kostanti tagħkom. Grazzi tal-attenzjoni tagħkom. Grazzi lill-Kummissarju Stiljanides. Nati l-odwa tajba lil kulħadd irċivejt seba proposti ta' riżoluzzjoni